imxi bil-mod fil-votazzjoni. Jien għandi naddilkom komunikazzjoni. L-Onorevoli Demek ħabbar l-irtirar tijaw mill-Parlament Ewropew sabiex u dan ħajibda mis-16 ta' Deċembru tal-2013 f'konformità ma' regola erba tal-regoli tal-proċedura, il-Parlament ħanota ta' dan u s-sidġu tijaw ser jiġi liberat mis-16 ta' Deċembru il-qoddim. U l-autoritajt nazjonali ser ikunu informati ta' din il-bidla. Eżi sinjuri, għalek aħna issa nistaw naddu għal vot. L-Honorevoli Brock, inti tixtieq tagħmel point of order? Sur President, Jina nishtiq ninforma l-Parlament li Juli, il-tifla ta' Julia Timoshenko u l-avukat tagħhom mhuwiex ma jistax iżur aktar li sinjura Timoshenko fil-ħabs. Għadhom qegħdin barra l-ħabs qed jistennew ilhom hemm għal tliet sigħat u għalhekk qed nitkellem hawnhekk f'dan il-Parlament. Grazzi tassew, grazzi ta' din l-informazzjoni li tajtna, din hija aħbar ħażina u jiddispjaċina immens eh, għall-eskalazzjoni ta' li hemm bħalissa fl-Ukrajna.